Bonsoir à toutes et à tous depuis le Parlement. Il-lejla tajjeb sinjuri mill-Parlament Ewropew fi Brussel nilqawkom għal dan id-dibattitu live fuq il krizi ekonomika. Lejla ħajkolna kontat ma' Bukarest fejn għadhom kif għalqu l-votazzjonijiet. Aħna hawnhekk għandna li ġabarro il- Filip Debok, Mariseppi, Għanna u koll lil Robert Mention li huwa direttur ta' Gallup. Għalek, Sir Mention, forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar l-aħħar eh, xejriet ta' din eh, l-elezzjoni. Dik bar tħassib ovvjament għal dwar il monta ta' persuni ħarġu jivvotaw kienet il se tonqos mill-2004. Sissa ma jidirx li dan kien il-kas. Jider illi dan seħbis sa ċertu punt f'xi pajjiżi biss imma xi wħud mill-pajjiżi l-kbar, par eżempju fil-Ġermanja, minn għanqas minn dak li rajt, għandek forsi nuqqas ta' forsi jew differenza ta' punt fil-mija bejn l-2004 u l-2009, pero f'xi pajjiżi oħrajn rajna fil-fatt zieda għandek per eżempju zida kbira per eżempju l Bulgarija jew anki fil-Latvja dawn huma pajjiżi illi l-iktar li ġew mill-quta f'termi ta' tħassib personali minħata ċittadini. Imma anke pereżempju l-Irlanda. L-informazzjoni li għandna hija li hija um, l-ikbar ammont ta' nies li ħarġu jivvotaw. Issa nitkellmu fuq dan aktar tard law ngħaddu għas-Sur Barro, Sur Barro il-lejl tajjeb. Inti Taħseb il suq intern ta' 27 pajjiż nistgħu immexxuh mingħajr Ewropa Soċjali? Aħna għandna bżonn naqdu suq intern dinamiku kompetizzjoni fl-istess waqt għandna nieħdu konsiderazzjoni il-dimensjoni soċjali. Il-Parlament Ewropew ġdid se jkollu jagħmel hekk se jkollu jaqat il-dinamizmu tal-suq intern u nmorru iżjed li l milli qegħdin eh, fil- eh, Iżda fl-istess waqt għandu jagħtih dimensjoni soċjali u għalhekk għandna bżonn ta' iżjed riżorsi, proċeduri iżjed sempliċi, intervenzjonijiet speċjalment fir rigward tal-qat. Um, ehm, L-Ewropa għandha bżonn riżorsi, għandha bżonn illi, illi għandha tenfasizza li illi l-ħaddima tagħha għandhom jibqgħu jaħdmu Building up. L-Ewropej ta' din l-Ewropa irnexxilhom jibnu Ewropa soċjali u mhux qed nitkellem biss dwar il-politiċi hawnhekk anki dwar trade unions fil-kastakom naħseb li aħna bħala konfederazzjoni ta' trade unions dejjem konna impenjati għal din l-aspett soċjali tal-integrazzjoni Ewropea u sa ċertu punt huwa sodisfaċenti illi il-turnout ma żdiċ ħafna, però għadu bax wis, wis. U fil-ħames snin li ġejjin aħna bżonn ta' Parlament Ewropew aktar b'saħħtu qegħdin naffaċċjaw kriżi enormi illi ovvjament ħatoħloq ċertu tensjonijiet fis-suq tax-xogħol li nixtiequ nevitaw u l-Ewropa tirrealizza li ma nistax nistabbilixxu suq intern eh, mod suċċess jekk ma insaħħux id-dimensjoni soċjali. Għanna bżon ta' integrazzjoni Ewropea soċjali. U għaf li teres jek the book illi ikon din l-Ewropa soċjali mm, b'saħħita, dimensjoni soċjali Ewropea importanti minn ġwa l-kumpaniji Ewropej. U importanti li konna su intern tal-Ewropa b'saħħtu u aħna ksibna dan fil-passat permezz ta' ħafna safna um, proċeduri soċjali sodi. Ħloqna miljoni ta', ta, ta, ta fil-fatt. Hawnhekk maħniex biss qed niddeċidu dwar kemm kemm għandhom isiru regoli, kemm għandhom isiru kuntratti. Skużani, ħajkolli ninterrompik. Għaliex issa ħajjonaw xaqt jiġri fir-Rumanija. Għanna kollegament dirett mal-kollega tagħna sur Nikolescu u rridu naraw eżatt xemmu huma x-xejriet u t-tendenzi tar-Rumanija bħalissa fil-elezzjonijiet. Sur Nikolescu. Il... Lejli tajab, sur Nikolescu, forsi ta' tgħidilna daqsxejn iżjed għax qed jiġri fir-Rumanija bħalissa. Iva, xejriet li aħna għadna kif nataw lilna hija li l il-partit soċjali u il-partit liberali edin fl-istess livell u għandek il-Partit Liberali li huwa fit-tielet post b'seba' fil-mija, però l-aħbar il-kbira hija illi dawn huma ċifri vera provizorji imma il-lemin ħadu ukoll seba' fil-mija u probabbilment se jkunu rappreżentati fil-Parlament Ewropew dawn sparixxew f'sitt snin ilu. Sur Nikolescu, kien hemm riperkussjonijiet negattivi tal-kriżi ekonomika fil fuq il-vot tal-elettorat rumen. Mod partikolari per eżempju fatt li eh, kien hemm is-suġġest tal-remmin lemin estrem. Iva minħab il-imħabba l-fatt l lemin estrem kampanja fuq dawn il-problemi soċjali tar-Rumeni apparti jekk it-tema tal-kriżi ekonomika ma diskutejniex minħabba l-fatt li żewġ partijiet ewlenin li jiena partiti ewlenin jiena semmejt din f'koalizzjoni tal-gvern minn naħta xelluk u naħta l-lemin u ukoll il-kriżi ekonomika anki jekk hija preżenti fir-Rumanija mhijiex istess pajjiżi oħra pereżempju il-rata tal-qatt fil-Rumanija 5% biss brabta qablu ma' Spanja li hija baxxa. U parti jekk għandek imbagħad eh, kumpanija li sejrin tajjeb daċ li qegħdin hija kumpanija mm, famuża ħafna li qed jipproduċu iktar karozzi U eh, din dan kien il-kas minn ta' tas-sena għaliex fil-Franza u l-Ġermanja kien trade kummerċ sussidjat għal um, karozzi illi intramaw, ġifir karozzi l imbat illi jiġu prodotti fil-Rumanija edin jiġu edin jimbijaw brata olja. System of eh, Is-sistema tal-protezzjonizmu għal-produtturi eh, tal-karozzi qed taħdem fil-fatt għal f'pajjiżi oħrajn ukoll. Din hija konklużjoni li għandna għandna eh, nilħu aħna hawnhekk qed dwar is-suq intern, allura nafu li ħafna jrid isir fuq il-livell nazzjonali. Iżda jekk xi ħaġa ssir f'pajjiż wieħed għad-detriment ta' pajjiż ieħor dan huwa ħażin għal kulħadd. Allura nisħu li s-suq huwa importanti għal kulħadd u jina mal-kollega tijaj Rena ħafna eh, ipprovajna nilħu ftejm iżda għatmar irnexxinna nilħu negozjati ftejm dwar negozjati dwar il-pagi. Per eżempju, kif tista' tilħaq ftejm dwar il-pagi fil-Rumanija u fil-Ġermanja? Għanna natu kull opportunità lill-membri ġodda biex jilħu il-livell tal-oħrajn. Sur Komissarju Kif nistaw insolvu din id-diffikultà? Dan il-vojt kbir li jeżisti d-distak. Dina jaf li ħa twaqqa is-suq intern fl-aħħar mill-aħħar ħat wassal għal tmim tiegħu l-ewwel kwestjoni tagħna għandha tkun l-impjiegi, il xogħol u l-Ewropa għandha rwol importanti hawnhekk jiena smajtak l li ntqal hawnhekk u nifhem illi mill-perspettiva ovvjament tas-salarju kull stat membru għandu ir-responsabilti il responsabiltajiet eh, sovranità tagħhom u dika ma nistgħux niddiskutuha hawnhekk. Però mbagħad hemm il-fondi Ewropej illi jridu jħeġġu, jinkoraġixxu lill-Istati membri biex iżommu l-impjiegi, x xogħol iżommu l qat baxx kemm jista' jkun ikun hemm it-taħriġ biex jgħinu n-nies jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol huwa essenzjali biex l-Ewropa tippromuovi dan il-ġit uman. Level. This is entirely wrong. We are acting at the European level. Aħna din naġixxu fuq livell Ewropew ukoll minn dawn l-aħħar 40 sena il-Konfederazzjoni Ewropea ġi stabilita fil-1973 u ovvjament aħna minna progress kbir meta ġina biex insawru id-dimensjoni soċjali ukoll flimkien ma l-Ewropa kummerċjali ovvjament eh, xindaqit aħna aktar eh, rinexxina minn drabi oħra iżda li aħna ma nirxinniex nagħmlu sissa li jekk is surdubu per eżempju jisħaf u l-fat li aħna stabilixxejna dan eh, eh, li ħloqna eh, dawn l-impjiegi l-ġodda. Imma fl-istess ħin, nuqqas ta' gwaljanza fl-Unjoni Ewropea edha tizdiet u dawn u nofs dawn il-tip ta' impjiegi mhumiex impjiegi li huma sodi, huma prekarji. Allura aħna rridu nħarsu mhux biex lejn il-livell nazzjonali ma dik il-Ewropea, peress li għandna suq wieħed aħna għandna bżonn politika oriġinali soċjali Sir Martin, inti taħseb skont il-taħriġ li inti rajt. Taħseb li għawnek għanna perċezzjoni komuni fil-pajizi kollha tal-Unjoni Ewropea għal Ewropa eżiet soċjali. Il-kwistjoni li ċittadini hawnhekk jaraw l-Ewropa bħala soluzzjoni għal problemi immedjati ta' kuljum tagħhom. Emmek li jem il-distak, eh, il-problemi. Għallak jek inti għat istaqsi fuq li ma level il-politiċi jistaw jajnu għam jisolvu l-problemi taħħom u ma biznisa fil-mija li għedin jajdu li huma li hija l-Ewropa illi qed għom il-problemi u bqija qegħdin jgħidu li huwa l-gvern illi qed jgħidhom u hemm ukoll mi qed jgħid li huwa gvern reġjonali anzi li qed jgħinhom, jiġifieri kif qed taraw l-Ewropa qiegħda l-bot ħafna, jaraw l-bot ħafna mill-ħajja ta' kuljum tagħhom. Il-kriżi preżenti Ovvjament, nistaw nsibu tarfa fuq livell reġjonali u fuq livell nazzjonali. U ma jaħsbu illi il-problema hija mhix biss tal-Ewropa jew kol tal-Istati Uniti IMF hija problema globali. Għalhekk minnaħa għandek daw l-aspettattivi verament kbar. Imma mbagħad eh, jaraw l-affarijiet fuq livell eh, reġjonali u iktar baxx. Issa, per eżempju, l-impatt li qed ikollha kriżi fuq il pajiz huwa differenti. Fil-pajjiżi nordiċi huma jenqas minn 85% li qalu li kellhom impaddirat dirett fuq ħajjithom. Mentri mbagħad għandek il-Portugal, l-Ungerija, l-Greċja, ir-Rumanija u anke l-Irlanda. Ġifieri meta ngħidu pajjiżi ġodda jew antiki jew il-Vant jew l-Punent imma il-mod kif il-pajjiżi jaraw il-ħajja -pers personali tagħhom. Ejja marru Bukarest. Komissarju Orban, lejle tajjeb, xini l-ewel impressjoni tijak? L-ewel impressjoni tijak fuq kif votaw ir-Rumanija, ma dizappuntati bl-Unjoni Ewropea? Le, ma nistax naqbel, ma dan naħseb li hemm maġġoranza kbira favuri l-Unjoni Ewropea fir-Rumanija u minnu li n-numru ta' nies li marru jivvotaw kien baxx huwa relativament iżjed baxx milli kien qabel fl-elezzjonijiet tal-2007, iżda jiena nista' nisħaq u najt li hemm maġġoranza sħiħa u kbira favur l-Unjoni Ewropea. Taħsbu li b'xi mod l-Unjoni Ewropea ma setax tikkonvinċi iċ-ċittadin Rumen għaliex dan ir-riżultati huma pjuttost ċari. Mhux hekk? I, I don't think that... Uh, ma naħsibx li għanna problema għonek li għandu xaqsa ma l-Unjoni Ewropea, naħseb li għanna nqablu il-rizultati għonek ma rizultati tal-elezzjonijiet nazjonali li kien inqas mill-40% allura u jider biċċar li dina hija attitudni tar-Rumeni fil rigward ta' drittijiet tal-votazzjoni tagħhom ukoll għax ma tantx għandna ehm, dibattiti kontroversjali fil rigward tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li għalhekk l-interess ma tantx huwa qawwi fir-rigward ta' dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Grazzi Kommissarju tal-li naqgħat smana l-lejla. Monsieur le Commissaire, Sur Komissarju, Sur Komissarju Barrosa, taħseb illi il-Kummissjoni għamlet xi żbalji meta bdiet din il-kriżi f'Settembru bejwet ieħor intaħsibtu li l-Kummissjoni ma taċ pjan illi kien kredibli għal ċittadini. Jena naħseb illi f'dak li rigwardja l-kriżi il-Kommissjoni kella kien hemm ħafna riflessi biex ngħidu hekk naturali anke minħata tal-istati membri kien hemm dat tip ta' pjanijiet kollha u anke diffikultajiet. Però kummissjoni kellha mill-ewwel l-istint tajjeb biex tissalva gwardja il-banek u eh, l-ekonomija tagħha sabiex ma jkunx hemm ħafna telf. Iva l-Kummissjoni trid ittejjeb il-mod kif tispjega dak li qed tagħmel biex tirregola s-swieq finanzjarju biex tappoġġa l-ekonomija. Imma kieku dak jiġri irid ikollna budget aħjar. Mission Barroso. Eh, It-trade unions intom taqblu ma dan? Taħsbu li proposta għamlet dak li kienet ma kien jeħtieġ? um, irridu nħarsu lejn situazzjoni fl-aħħar ħames snin, jekk natikom l-eżempju illi illi aħna qed ikonna nifaċċaw id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal Ewropea tal-Ġustizzja illi aħna nasbu illi qed tibat il-messaġġ totalment ħażin lil ċittadini għandna bżonn ta' kjarifikazzjoni hawnhekk. U naħseb illi dina kienet tkun ta' opportunità biex tingħata impenn ċar illi drittijiet fondamentali għandhom priorità. In-nies, il-poplu jemmen fl-Ewropa. Iżda m'għandhomx fiduċja u issa eh, waqt il-kriżi għandna nkunu ħafna iżjed ambizjużi u effettivi. Sfortunatament ix-xogħol tal-Kummissjoni tal reazzjoni ma kienx konvinċenti. Qed jipprovaw jinterpretaw fir-rigward tal-ħinijiet tal tax-xogħol um, ta' direttiva tal-ħiniet ta' xogħol u dina tagħti messaġġ ħażin fil-gwar tal-fiduċa. Insa, jekk nara pereżempju każijiet oħra, pereżempju l-Italja, Franza, kullimkien fl-Ewropa taħseb tassew illi l-industrija Ewropea u il trade unions u l gvernijiet Ewropej irridu illi kunem iktar Ewropa jew inkella ċertu ta' nazjonalizmu ekonomiku. Eh, Jiena għandi kuntatt eh, mill qrib mal-kollegi tal-Opel u l-ħaddima l opel u għonek eh, dawn qegħdin jippruvaw isibu soluzzjoni mhux biss għal ħaddima fil-Ġermanja. Imma aħna għandna bżonn industrija għal għanna bżon strategija l-industrija tal-karozzi b'mod ġenerali. Aħna għandna bżonn politika industrijali biex ikun son nistafaċaw dawn l-sfidi. Taħseb li jem rida ta' veru għawnek ta' trade unions fl-Europa biex biex ikonna proċ komuni għal problemi soċjali. Nasab li għandek is-saqsi li rajna Hoffman din il-mistoqsija. Irrit nirreġiċi għal dak li qal il komissarju u l-mistoqsija tiegħek li għal mistoqsija ewlenija biex nibdok fundamentali. L-istituzzjonijiet Ewropej għamlu bieċa xogħol tajba meta bdiet il-kriżi u toġiba tiegħek hija iva, hija kien hemm intervent radikali u pożittiv min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropej u mbagħad matul il-Presidenza Franċiża kien hemm reazzjoni qawwija ħafna illi għaqdet il-kulħadd da kollha li kellhom xi ħaġa xi jagħmlu xi jistgħu jagħtu biex jgħinu. U Ejja, nammetti li ħafna drabi nkun kritiku um, fil-rigward tal-Kommissjoni, ma l-Kommissjoni provat taqat ir rizorsi kollha tagħha biex tipprova tisfarta l-Istati membri biex joħorġu bil-pjanijiet nazzjonali tagħhom. U mbagħad hemm da' ħames biljumi, da' 5 biljumi huma biss qatra f'oċean. Imma bat il-Parlament Ewropew dam xur sħaħ biex jaqbel mal-proposta, però irridu niftakru wkoll biex inkunu ġusti sewwa li Inti dejjem tittarax qed jiġri fuq livell Ewropew u taqdu ma dak li qed jiġri fuq livell nazzjonali. Naħseb li t-talima ewlenija f'dan il-kriżi u ħaġa li jrid jitgħallem il-Parlament li qed jiġi il-lejla u anke l-istituzzjonijiet l-oħra, i li l-unika mod kif nistgħu nsibu soluzzjoni għal din il-kriża hija l-triq l Ewropea. L-Ewropej, x'idin jistennew mill-Parlament li jmiss? meta niġu biex nitkellmu dwar l-ekonomija soċjali. Mhux mux neċessarjament hija xi ħaġa astratta din. Xi ftit mir-riżultati huma tal-aġeb li xokjawk. Per eżempju hemm 36% tal-votazzjoni li dar lejn l-euroxettiċi. U waħda mill-riżultati li zjet li jistolprenduk kelli huwa ta' Peter Martin illi wasal anki għal 18% tal-votazzjoni. tal votazzjoni dana għawnek għet jikritikaw il-membri parlamentari tal-parlament ehm, qed tara dawn l-affarijiet li qed fil f'Ingilterra u anki f'pajjiżi oħra. Allura minna l-waħda għandek il-votanti li jridu l-integrità ehm, u jridu jkollhom relazzjonijiet jekk il-Parlament Ewropew se, ja, se jaffetwa il-ħajja il personali jew le tagħhom għandna um, risposta ambivalenti hawnhekk. Hawn min irid u hawn min għaw fej tara li l-kultura hija differenti kull fej dur fl-Ewropa. Hawn min għandu iżjed fiduċja fil-Parlament Ewropew u jriduh jaġixxi ta' kontroll minn barra fuq il-gvernijiet tagħhom iżda jekk għandek sitwazzjoni fejn għandek inqas minn 15% tal-Ewropej jafdaw il-partiti politiċi, allura għandek riżultat kontradittorju hawnhekk ukoll. Kommissarju. Minna iktar rizorsi, minna iktar fondu, flus, l-Unjoni Ewropea ma tista' tagħmel xejn. Il-budget mhux daqsxejn eh, fjak. Nistgħu nagħmlu ħafna jekk naqblu pereżempju fuq il-aġenziji ta' kreditu illi kienu parzjalment kellhom tort hawnhekk fil-kriżi il-proposta tal-Kummissjoni Eh, għaddit mill proċeduri tagħha u l-Parlament en hawnhekk biex il-proċess mexa ħarir. Huwa veru illi probabilment biex inkun nistgħu nappoġġaw l-ekonomija u biex inġestu l-infrastruttura veru illi kun tajjeb li kiku kena is-seta illi nselfu waħedna biġifiri konna budget ikbar u li konna r-rizorsi tana stess, imma permezz tal-Bank ta' Investiment Ewropew xorta nexxina namlu biċċa xogħol tajba. Eh, appoġġajna l-SMEs, appoġġajna l-industrija tal-karozzi. Għanna bżonn budget ikbar għall-Unjoni Ewropea, nasab li għanna bżonn ta' iktar rizorsi għall-Unjoni Ewropea, iva, għanna bżonn ta' iktar investimenti wkoll minn naħa tal-fondi strutturali fl-innovazzjoni u għanna bżonn ukoll insaħħu il-Fond Soċjali Ewropej. Il-budget illum huwa biss wieħed fil-mija tal-GDP. Għalhekk għandna bżonn ta' iktar impenn u għandna bżonn ta' rizorsi Ewropej, sistema fiskali Ewropea. Però problema li fil konsilla bżon ta' tal-unanimità u ċertu stati membri għadhom mhumiex lesti li jingħaqdu ma' dan it-tip ta' approċċ. U jieħdu dan it-tip ta' approċċ. Però jekk nanalizza daqxie rizultati ta' dawn l-azzjonijiet u jekk naraw turnover tant baxx li kien hemm tina mhix biss rispons lejn il-Parlament Ewropew imma anzi huwa tweġiba għal politika tal-Istati membri u deċiżjoni li tittieħdu fil-Kunsill. Sur Blu. Eh. ma taħsibx li hemm bżonn ta' aktar budget għoli għall-Unjoni Ewropea u dan wassal għal iktar infir iżjed budget dejjem ifisser iżjed infi għax jekk tagħti iżjed flus il-politikanti jonfquhom. Issa il-kwistjoni hawnhekk hija min se jieħdu siba għax jekk iżid il- min se jħallas għax min se jekk se żid il-taxxi Ewropej, eh, min se jħallas. Hawnhekk maħtiex qed nitkellmu dwar trasferiment tal-poter kif jiena et um, se konna diskussjoni għawlenija għawnek. Jena nishtiq nsaqsi dwar il-trade unions, aħna miftuħin għal dialogu soċjali, aħna nafu illi s-sistemi soċjali fl-Europa huma iċċavetta eh, specialment fil-krizi. Aħna ħdimna fl-imkien, u senkomplu naħnu fl-imkien, iżda għanna għad irrit ħafna fuq il-livell nazjonali U għahna minna ħatana fuq il level Ewropew maħniex qed nitkelmu għax maħniex rridu naħdmu iżda hemm iżjed effiċjenzja fuq il level nazjonali. Allura irridu nħarsu iżjed lejn il level fejn irridu jisiru il negozjati Sur It is an expert when it comes to Martin għandek 30, sekonda biex titkellem dwar iżjed Ewropa, iżjed budget. It's a very Ovvjament dan huwa suġġett kontroversjali ħafna jekk qed issaqsi jekk għandhomx bżonn l-affarijiet kollha involuti fil-protezzjoni u ħarsin soċjali u dak kollox 89% ħajdu iva, però jekk qed tistaqsini inti lest li tħallas iżjed taxxi biex ikollok hekk, alla ċertament 80% ħajdulek le. Hawnhekk qed nitkellem dwar nitkellmu dwar l-investimenti. Maħniex qed nitkellmu dwar l-ispejje soljien tal-Europa, qed nitkellmu dwar l-investimenti għax naf dwar dwar minħabba networks trans-Ewropej. Dawn aħna qed niprovaw nafsu fuq dawn il-qafas biex natu jisiet xogħol għal ħafna ħaddiema. Grazzi tal-li ħattu sem, grazzi Bukarest, issa nerġgħu lura għal-Lyon.